il-lat u t titlet dawn l-lat tisser jiġu publikati fil-minuti ta' din is-seduta. Issa naddu għal l-emendi għal bidliet fl-agenda l-aħħar abbozz tal-agenda ġi adottat kont regola 1 3 7 mandi lebda emenda u dimi u dan ifisser illi aħna nistaw inqisu l agenda bħala waħda adottata għanna